il-Komitat Legali tagħna Mirandes Patajnen u Miroslav Mitrofanos biex jiġi validat il-mandat tagħhom mill-28 ta' frar l-ewwel ta' Marzu u 5 ta' Marzu. Hawn oġġezzjonijiet mela il-mandati huma hekk